ċenti għonek fil-Kamra. Din hija demokrazija u ma taqbadx u t-deskrivi orti li donna Isa Pupazzo dawel kulħadd fuq subaja. Mr. Clark mux qiegħed għon izda ċert li ħajlqa il-kummenti tijak u joservom. Il-rappreżentant tal-Kunsill, lest? Voilà, Monsieur le, Monsieur le Président, Madame. Euh, oui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 u kif ukoll it-tfassil tal-budget tal-2011 din hija taqa' taħt proċedura ġdida li ssaħħaħ il-Parlament Ewropew. Għal daqstant il-koll flimkien ftaħna din il-proċedura ġdida taħt it-Trattat tal-Lisbona rigward it-tfassil tal-budget tal-2011. Għalhekk huwa importanti aktar minn qatt qabel nkun hawn illum nitkellem quddiem din il-Kamra għoddim il-Parlament Ewropew u nixtieq infakkarkom li d-dibattitu li ser ikonna bħala parti mit proċedura tal-Lisbona hija punt li importanti li nisħuha. Kenna kuntatti inizjali tajbin fit trialogu u naħseb li issa nafu li l-Kunsill għaraf li il-Parlament dispjaċih li ma kienx hemm konsultazzjoni fuq il-deċiżjoni tal-Kunsill. Dimna fuq dan il-punt fil-Kumitat tal-Budget u nixtieq nisħaq li dan sar bħala parti minn linji gwida politiċi ċari e kif ġew stabiliti fil-Kunsill ta' Ekofin fil-Marzu tal-2010, fil-16 ta' Marzu. Fir rigward il-Parlamenti Nazzjonali, il-Parlament adotta din il-pożizzjoni fil- 12 ta' wissu. Dikjerazzjoni bil-miktub. Il-proċedura tal-2011 għal-budget tal-2011 hija xi ħaġa ġdida lina b'regoli ġodda u għalhekk aħna rridu nixtarru tal-imiet biex nimxu l qudiem Dan huwa budget li jimbena fuq prinċipji bażiċi bħal pereżempju rispett tal-perspettivi finanzjarji tal-2007-2013 li jkun hemm ġestjoni xirqa u t-tieni prinċipju li nippermettu għal marġni adattati li niżguraw li jkun possibbli li nallokaw il rizorsi meħtieġa biex nilħu l-pożizzjonijiet politiċi tal-Unjoni Ewropea. Iżda ovvjament irridu naraw it-tfassil tal-budget tal fil kuntest tal austerita tal-budget li rajna b'mod inevitabbli fl-istati membri kollha. Fl-2009 din kienet sena diffiċli tassow u għalhekk irridu nkunu konxi tal-sikar ta' ċinturin u l-kondizjonijiet eżistenti meta nkunu għadin nfasslu l-budget tal-2011. Forsi nistana ħarsa lejn l-linji u l-lenin li huma ta' gwida għal budget tal-2011 u mbagħad nitkellem fuq intestaturi differenti li importanti nisqu fuqhom l-lum aħna għedin nissuġġerixxu budget ta' 142 miljun bħala appropriazzjonijiet u dan huwa tnaqqis ta' 788 miljun euro mill-ewwel proposta. Il-Kunsill żied dawn bi 3.6 biljun euro, tnaqsu 3.6 biljun euro, skużawni, vizavi il-proposta tal-Kummissjoni 2.8 fil-mija bħala tnaqqis il-pożizzjoni tal-Kunsill f'dak li għandu x'jaqsam imbagħad il-ħlasijiet tal-programmi ta' kożjoni bejn l-2007 u l-2013 imbagħad qed nagħtu ħarsa wkoll lejn il-veloċità ġdida l-proġetti ġodda. Nafu li dawn qed jieħdu xi ħin l implementazzjoni tagħhom iżda nisħu wkoll li Wara dawn it-tnaqqisijiet dan it-tnaqqis mill-Kunsill, il-ħlasijiet tal-appropriazzjonijiet kollha kemm huma qegħdin jiżdiedu b'mod sostanzjali b'2.91 fil-mija. Dan huwa wieħed fil-mija iktar minn tkabbir zero li huwa l-inflazzjoni li ġiet imwaqfa fil-qafas multianwali. Nixtieq niġbilkom l-attenzjoni wkoll għall-approċċ li ttieħed min-naħa tal-Kunsill li huwa konformi mal-bassir tal-budget. L-appropjazzjonijiet ta' impenji din jizdidu f'kemm fir rigward tal-valur totali kif ukoll bħala punti perċentwali. Mhux ħanqod naddim il-budget minn it-testatura l-oħra iżda ftakru li taħt il-punt wieħed A nafu li l-politika taż-żgħażagħ hija priorità l-Parlament din ġiet infasla fid-dokumenti kollha tal-Parlament huwa minnu li qegħdin taħt ftit taħt il-proposta tal-Kummissjoni hawnhekk iżda dan din iċ-ċifra qed tiżdied viżavi l-2010 fir-rigward il-punt wieħed B jekk nagħtu ħarsa lejn l-ammonti kollha fiħdan dan il-budget dawn ġew stability għabbażi tal-implementazzjoni kurrenti u rati kurrenti u bdejna namlu skrutinju ta' kif dawn il-flejes edin jinftefqu taħt l-intestatura erba l-Kunsill jixtieq iżomm l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tirreaġixxi b'mod effettiv għal sfidi soċ-ekonomiċi fl-arena internazzjonali. Aħna konxi bisħiħ li nistaw naraw rekwiziti ġodda tal-budget fuq l-eżerċizzju tal-budget korrenti u jekk nagħtu ħarsa lejn l-intestatura ħamsa mbagħad ma minnix emenda fir rigward it-talba tal-Parlament għal budget amministrattiv tiegħu. Iżda nħoss li huwa importanti li kull istituzzjoni tagħmel sforz, jiġifieri li żomm mal-qafas u kull istituzzjoni għalhekk tagħmel l għalmu tagħha li nirrispettaw ir-roadmap li għandna qudiemna issa. Biex nagħlaq nħoss li huwa importanti ħafna li nistabilixxu dan kollu. Kien importanti li l-Kunsill ikun hawn illum biex jistabilixxikom il-raġuni għala fassanna dan it-tip ta' qafas. Naf li l-perċezzjoni tal-Parlament jista' jkun kemm xejn differenti mill-pożizzjoni tal-Kunsill, iżda qed nistenna taħdidiet mal-Parlament li jkunu kostruttivi li jagħtu l-frott u nixtieq nirringrazzja hawnhekk il-Kummissjoni għall appoġġ li offrit matul il-proċedura kollha. Din ovvjament kienet mizbuqa sfidi. Nixtieq insemmi r revizjoni tal-budget li ħat tagħmel il-Kunsill f'dan l-aħħar tax-xhur u l-prijoritajiet tal-2011, mod partikolari l-istrateġija tal-2020 li se tkun il-priorità għal snin li ġejjin. Il-Kunsill u l-Parlament issa jridu jibdew analiżi bir-reqqa għal struttura budgetarja fil-ġejjin u kif ħajaslu l-fondi għal dawn eħtiġijiet u rridu niżguraw li jenata bizzejiet attenzjoni minnħat tal-Konsil fir rigward ir-revizjoni tal-budget. Nista' nserħilkom raskom li l-Presidenza Belġana mill-għalmu tagħha biex nelbu l-xkil kollu li għandna matul il-xogħol tagħna. Jew l-ewwel darba li qegħdin naħdmu taħt il- il-trattat ta' Lisbona u jena ġenwinament nħoss li nistaw nuru li din il-bidla tista fl ħar mill ħar tkun ta' suċċess. Il-Kunsill ħajprova jiżgura li il-benefiċċji budgetari jilħqu l-ċittadini kollha kemm jista' jkun għax huma tanħalsu għat-taxxi u stal jom issa li jirċivu l-frott minn dan ix-xogħol. Is-Sur Lewandowski issa. Sur President, fil-qari tal-Kunsill issa ninsabu fażi deċiżiva ta' din il-proċedura iżda mhijiex proċedura tas-soltu għaliex aħna l-ewwel darba issa ninsabu taħt il-Trattat tal-Lisbona u issa wasal żmien diffiċli. Dan l-aħħar trialogu ma tantx nħaqna ftehim, ma tantx imxejna l-qudiem, iżda dak li nftiem huma dati u l-modalitajiet tal-Kumitat ta' Konsiljazzjoni fl-2010. U issa għanna l-iskeda il-Parlament għandu jieħu l-pożizzjoni tiegħu sal-20 ta' Ottubru u l-Kummissjoni ser tkompli tares berraqqa il-ħtiġijiet tal-żewġ entitajiet tal-awtoritajiet budġetarji. Issa, imiss li fuq l-agenda għattanna pakket ta' aġġustamenti għal trattat ta' Lisbona. Dan ifisser li rrid ikun hemm rida tajba miż-żewġ naħat sabiex jaqblu. Għaliex dak li hemm fil-mejda ta' negozjati għal Novembru huwa firxa wiesa ta' affarijiet diffiċli x'insolvu. Għalhekk din hija konċiljazzjoni definizjonijiet differenti li għanna u dimna f'Novembru. Palma semma ministru tajjeb ħafna ħajkun hemm tnaqqis ta' ħlasijiet 3.6 biljun euro u l kummissarju meta fassal dan il-budget kien kellu f'moħħu fiċ-ċar l-austeritajiet tal-istati membri. Iżda għandna responsabilitajiet b'dan il-għan aħna għamilna dan il-budget 4 biljun euro inqas il-linja tal-budget tas-sena ta' qabel minn qabla mal-perspettiva finanzjarja ta' qabel. Għalhekk aħna fukajna fuq iż-żidiet fl-intestatura numru wieħed sul-Ministru li għandha twassal għal tkabbir għall-impjiegi u għanda tkun pala ket zaħir kontra l-krizi li tiddaħħal settorjalment li huwa 96% ta' żidiet li jinsabu ftaħt l-intestatura wieħed bħala miżura ta' responsabilità tagħna eccetera. U il-koezjoni qed timxi b'veloċità mdaqsa ħafna meta naraw il-paskajman li kellha fil-perspettiva finanzjarja fil-bidu. Il-Kunsill ma qatax il-ħilmiet operazzjonali zdank il-programmi li huma sinjal l pajjiżi kandidati u jista' jfisser li jkun hemm miżura ta' ftuħ għall allokazzjonijiet ta' fondi wkoll bejn il-pajjiżi. Kumment fuq l-amministrazzjoni. Jiena ħan zommi bes fuq din il-kwistjoni musa nkun popolari mal-kollegi tiegħi. Iżda qegħdin nitkellmu dwar linji ta' poċ li jaqgħu taħt l-intestatura erba' dawn fissru li jkun hemm reazzjonijiet tal-katastrofi naturali pal pereżempju sfidi li l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea kienet l-ewwel li l-ewwel imsieħeb li reaġixxa malajr għal l-arar tal-Pakistan. Jiena nidejt din il-proċedura l-ġimgħa li għaddiet iżda din kwistjoni hija marbuta mal-ġestjoni, ġestjoni tajba mal-programmi operazzjonali. Kenna wkoll żieda l-aġenziji eżekuttivi li jinsabu phasing in u dawn l-aġenziji qegħdin ġestu seba program għafas li qegħdin qiegħed jiżdied b'biljun euro u għandu jiżdied sa b'biljun euro sal-2011. Biex naħla, nixtieq nistaqsi żewġ naħat tal-awtoritajiet budgetarji biex joqogħdu attenti għal dawn il-punti ta' tħassib li jiena esprimejt meta jkun hemm speċjalment in negozjati aħħarin mhux bissa ċifri tal-2011, iżda anke aħna l-Kummissjoni lesti ngħinu bħala broker biex nkunu nistgħu ikonna rwol kostruttiv biex niksbu riżultati u konklużjonijiet tajbin għal-2011. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju, sostenju sostinju Andrzejewska għal żewġ minuti, tliet minuti. Signori, il-budget tal-2011 mhuwiex biss l-ewwel budget implementat taħt it-Trattat ta' Lisbona kif qalu kelli moħra qabel, iżda wkoll huwa l-ewwel budget li ser ikun l-ewwel implementazzjoni ta' dijat politiċi li ġejjin mm, mit-Trattat tal Lisbona għal ħames budget tal-2007-2013 perspettiva finanzjarja ta' dawn is-snin u aħna nkunu nafu nafu dwar id-djufijiet u koll punti tajbin ta' kwalunkwe budget jena Grazie l-Presidenza Belġana zdejna nkwetat li seba stati membri li votaw kontra dan il-qari fil-Kunsil. Xikultant nħoss li meta il-Ministri tal-Finanzi ta' dawk tal-Istati membri jaraw il-budget nazjonali tagħhom u jaraw kontributi għal budget tal-Unjoni Ewropea u ma jibdew jaraw u jaħsbu kif jistaw inaqsu dan mingħajr ma jaħsbu wis dwar dak li qed jiġri b'dan il-kontribut u mingħajr ma jqogħdu jaraw ma l-konsegwenzi ta' dan it-tnaqqis tal-kontribut lill budget tal-Unjoni Ewropea. Jiena jiddispjaċini ħafna li dan iseħħ u Uh, nisper dan ma jsirx meta l-Kunsilli adotta l-pożizzjoni uh, tal-budget. Uh, tal Jien ukoll nispera li il-Kunsill ma jnaqqas ċertu linji tal-budget u nispera li fil-futur aħna nkunu nistgħu insibu uh, u niskopru għalfejn dan qed iseħħ u nispjegaw għaliex dan qed iseħħ iktar ma nkunu obbligati li namlu l-proċess budgetarju iktar dettaljat, iktar rridu nifukaw mod responsabli fuq il-linji tal-budget rispettivi u ma jidux nasbu bizdwar dwar il-perċentwali iżda wkoll Eh, dwar affarijiet li għan nissakrifikaw. Nishtiq insemmi wieħed mill-prioritajiet tal-Parlament Ewropa. di eh, Din miex l-unika priorità iżda jiet nenfasizza li għandax taqsam ma' zaza, ma' mobilità u ma' edukazzjoni. Meta il-Kunsill jipproponi ċertu tnaqqis 25 miljun euro fil-budget line fil-dan din il-priorità u għek kina għed nitkellem dwar il-talim matul il-ħajja u għek emmek għallura eh, jkun għed ifisser li memx bizzija dialogu jina nispera pero li nerġaw nibdew niddiskutu dan bis-serjetà fil-laqa tal-konġilazzjoni li jmiss u nispjegaw eżattament il-pozizjonijiet tagħna biċ-ċar u nispera li dawn jitieħdu konsiderazzjoni u ma jkunx hemm tnaqqis tal-budget. Aħna issa qed nippreparaw għal aritana fil-parlament, aħna u sanna f-stadju avvanzat ħafna f'dan il-proċess u nisperaw l-adottaw l-pozizjoni tagħna sal ħar ta' dan ix xar fil-kumitat u wkoll fil-bidu ta' Ottubru waqt is-sezzjoni tal-plenarja u nispera li aħna nuru li skont it-Trattat tal-Lisbona nistgħu nadottaw budget tajjeb, budget kostruttiv u ikun hemm kooperazzjoni kostruttiva bejn il-Presidenza Belġana u l-Kummissjoni. Grazzi. For three minutes. is tliet minuti jekk jogħġbok. Grazzi, President, President tal-Konsil, Komissar Lewandowski, kollegi. Jena konxja bħalma naħseb li ċittadini kollha Ewropej huma konxi u l-politiċi kollha li aħna sewa wasalna fi żmien ta' austerità. U allura aħna ma nistawx nibqaw nerqu fid-dejn irrid ikollna budget bilanċjat u affermi importanti irrid ikun hemm possibilità għal futur biex ikonna politika tajba għaliex inkella ser ikonna naħalsu kollox f'interessi u ser nkun qed nagħmlu ħsara lil nfusna politikament jiġrijek. Ovvjament l-Unjoni Ewropea mhijiex lil minn din is-sitwazzjoni fl-istati membri tagħha. Nixtieq nirrifletti fuq dawn il-punti li ġejjin. Aħna maħniex f'sitwazzjoni identika tal-Unjoni Ewropea ma kawlaċ id-dejn għaliex din eh, miex permessa taħt is-sistema u l-Unjoni Ewropea dan huwa dak li jridu l-Istati Membri ta' t trattat ta' Lisbona irċivit rwoli ġodda li per eżempju fil-politika tal-enerġija, politika ta' barranija u osmoħrajn. U aħna rridu nkunu f'pożizzjoni tajba li nieħdu dawn ir-responsabilitajiet ta' dawn it-trattat il-ġodda bħala rapporter għal budget tal-Parlament u l-istituzzjonijiet oħrajn ikolli ngħid li il-bilanċ tajjeb bejn l-infiq il-ġdid u eh, budget politika tal-budget responsabbli għadha ma nstabiċ. Il-Kunsill maċċettax il-postijiet kollha l-amministrazzjoni iżda mhux għall-Kunsill Ewropew u għall-Parlament. Iżda għall-istituzzjonijiet l-oħrajn kollha il-Data eh, Protection Officer, il-Qorti tal awdituri etc. Naħseb li dan mhux tajjeb, mhux ġust għaliex istituzzjonijiet iżgħar bħal pereżempju l-Uffiċjal ta' Protezzjoni tad-Data, etc. Dawn għandu jkollhom l-opportunità li jaħdmu għandhom ikunu f'pożizzjoni li jaħdmu ma' tajjeb u jekk jridu jkollna kontroll tajjeb mill qorti tal-awdituri, l-istaff tal-qorti tal-awdituri għandhom ikunu f'pożizzjoni li jivvjaġġaw u jagħmlu l-ispezzjonijiet tagħhom għal dan hemm bżonn ta' iktar ħaddiema. Naħseb li dan huwa bilanċ tajjeb u dan għandu jkun messaġġ tajjeb għaċ-ċittadini tagħna u għall-istati membri. Dak li minix konvinta dwaru huwa l-ispejjeż għal tkabbir Il-mezzit naqsum il-Kunsill iżda id-data ta' dħul għada ma bidliċ, għarra kif se taħdem din is-sitwazzjoni, il-problema li jmiss. Zida fil-pagi 1.8% jekk aħna rridu pjanar tal-budget tajjeb, aħna rridu nkunu lesti, lesti għal din l-eventwalità għal daqstant, nixtieq ngħid li minnaħat tal-ħodor hemm possibilitajiet biex nifrankaw il-proġett kbir ta' Alita il-reattur atomiku forsi mannix però il-rida politika biex namlu dan it-tip ta' tanfiq. Grazzi ħafna. Is-sinjura Hawg għal tlet minuti. Grazzi kollegi, grazzi President, President tal-Kummissjoni, tal-Kunsil, skużawni. Aħna tajna sessjar ta' pozizjoni tal-Kunsil li nistgħu nitkellem fisem il-Kumitat l-ewwel net jiena nixtieq ngħid li jiena konvinta li l-President tal-Belġium ser tagħmel xogħol b'mod tajjeb ħafna iżda tista' tagħmlu tajjeb għaliex jindipendi fuq il-pjat tal kunsil u hemmhekk irid naraw li riżultat u inadekwat. Pas soltu il-Kunsil bidlet e, il-proposti kollha tal-Kunsill pas-soltu dawn it-tibdiliet kollha din hija proċedura standard u mhux qiegħda tipprova tara x'jagħmel sens u x'm'għamilx sens. 780 miljun e, f'commitments Irridu naraw eżattament min qed jintlaqat l-iktar ħażin. Dawn huma l-aġenziji deċentralizzati. Aħna krejnihom skont il-liġi l-kol flimkien il-Parlament u l-Kunsill innaqdu flimkien u konna l-koll responsabli kieku ma kienx għalini dawn l aġenziji ma jeżistux. u issa jekk aħna ma natuhomx riżorsi meħtieġa li jippermettulhom li jagħmlu xogħolhom so li aħna eh, qednilhom jagħmlu aħna Allura jaqbel li nal għaliex kull awra minn fuq l aġenziji ser ikun flus fil-ħela jekk ma jiġux intużati sew, jiġux intużati sewwa. L-aġenziji eżekuttivi qed jimplementaw programmi multianwali skont il-liġi u jekk aħna mhux ser nagħtuhom biżejjed fondi allura l-programmi tagħhom ser jispiċċaw fix-xejn. Aħna rridu li dan jiġri Spiss il-Kunsill joqgħod jgħid ħafna kliem u jgħid li rridu kun iktar kompetittiv biex nikbru iżda jekk naraw il-budget huwa fil-fatt f'dawk loqsma li ser jipprovdu jippromovu iktar kompetitiv f'dawk tek sabiħ li qed joqsulhom il-fondi. Allura irridu naraw eżattament xini domanda li ġejja mir-reġuni ta' biljun inqas. Din mhijiex idea tajba. Aħna irridu dibattitu ta' veru fuq is-sustanza fir rigward tal-budget aħna rridu nidu responsabilità politika tagħna u rridu nassiguraw li ikonna valur miżjud Ewropew ta' vera għaċ-ċittadini tagħna. Għaliex? Umbagħad inkunu nistaw, jista' jkollna dibattitu tajjeb. Grazzi, grazzi naddu li ħar kelma lil konsil. Merci, euh, merci, Monsieur le Président. Grazzi, grazzi ħafna President. Biex nsemmi, nitkellem dwar xi domandi li ġew mistaqsija. l ma kienx opportunità li niddibattu fuq il-titli kollha kif ġew proposti mill-Kunsill, iżda dawn id-diskussjonijiet iva ser isiru ser ikonna dawn id-debatti u ser ikonna diskussjonijiet fuq il-prioritajiet għal budget tal-2011. Iżda, il-ftejn kien diffiċli ħafna li nilħuq fil-Kunsill u dan huwa minnu għan ħasab nkunu onesti dwar dan huwa importanti wkoll li ngħidu li dan il-budget fil-Konsil kien suġġett għal vot, votazzjoni li kienet diffiċli ħafna u dan kien riżultat ta' situazzjoni tal-budget li għandha issir mill-Istati Membri kollha flimkien. L-affarijiet huma diffiċli bħalissa nixtieq ngħid ukoll li minkejja din is-sitwazzjoni diffiċli ħafna tal kriżi u minkejja diffikultajiet individwali ta' kull stat membru dan il-budget Ewropew fir rigward tal-budget tal-2010 huwa fil-fatt żieda fih zida. Zida ta' 2.21%. Għal-inqas din hija zida fir-rigward tal-2010. Kollega qalet li titlu wieħed b U nixtieq ngħid li fil rigward tal-2010 dan għandu zjeda ta' 14% u allura aħna iva ħadna l-affarijiet in konsiderazzjoni hawnhekk aħna ikkonsidrajna dan il-titlu wieħed b għaliex dan tela 14% uh, meta komparat ma l-2010. għal stant din hija evidenza ċara li konsiderazzjoni tieħu l-affarijiet in konsiderazzjoni u dan għandu jiġi imsemmi biċ-ċar. Ir-rapporter ukoll jekk permetti li najlek fi rigward tal-budget tal-2011, fi prezentazzjoni tiegħi lejla kien importanti ħafna li għalli nenfasizza l-importanza tax-xogħol tal-Parlament. Inti semmejt titlu wieħed A li il-Parlament riet jagħti spinta u fil prezentazzjoni tiegħi jiena għedt li l-Kunsill ta' importanza lil dak it-titlu u l-Kunsill fin-kuntest tax-xogħol li sar hemmhekk iva għamel diskussjoni tajba dwar dan, mod partikolari fil rigward tal-politika. Ovvjament iver tikonna ektar diskussjonijiet dwar dan għaliex il-Parlament identifika biċ din dan il-qasam bħala qasam ta' priorità. Jien ukoll nixtieq insemm il-fatt li fi rigward ta' titlu 5 u id-dimensjoni istituzzjonali huwa minnu l-istituzzjonijiet kollha issa ser jkollhom eh, sikkaw iċ-ċentorin xi ftit u dan huwa minnu fil rigward tal-budget prezentat mill-Kunsill. Aħna ma biddilniex il-Versa tal-Parlament, iżda naħseb li u importanti għall-istituzzjonijiet kollha li jisakaw xiftit iċ ċentorin u nipruvaw il-koll natu eżempju f'din is-sitwazzjoni daqshekk diffiċli li koll qed insofru minnha bħalissa biex nikkonkludi. Ovvjament aħna ser ikonna iktar diskussjonijiet u iktar laqat importanti fil-ġimat li ġejjin nispera li dawn id-diskussjonijiet ser jkollhom eh, riżultati tajbin biex aħna nkunu nistgħu nilħu ftehim mal-2011 u din se tkun ċaġa diffiċli. Aħna għandna din il-proċedura l-ġdida hija komplikata għandna dawn il-laqsma kollha ta' politika li jridu nimplementaw. Iżda ser ikun diffiċli għaliex ma nistgħux ninjaraw il-infikazzjonijiet finanzjarji tal-budget li jeżistu fl-istati membri bħalissa. Aħna għanna għanijiet kollettivi tal-budget li l-koll nishtiqu niksbu. Iżda naħseb li jek aħna nkunu konċi da dan il-difikultajiet kolla, unżommu dan kollu f'moħna naħseb li l-koll nistaw nsibu eh, eh, budget ftejim għal-budget li jaqbel fuq kulħadd għal-2011 u nistaw nifmu li din proċedura tista' tkun ta' ta' til flott frott u tkun tajba għal kulħadd u toffrina budget ta' suċċess għal 2011. Grazzi. Thank you all, that item is now closed. Grazzi għalek nalqu dal-punt fuq l-agenda. Issa mistoqsit l kommissjoni Niskuta ruħ bil-qoddim imma għedin tajt. Imma fit-8 nofs